trid tajt vera li kienet salvat l-unur tal-Europa fil-passat, iżda min jaħseb li anke fil-ġejjeni se nkomplu nsalvaw l-unur tal-Europa, iżda dana ma jistax ikun. Għax kwalunkwe stat illi jinsab fil-pożizzjoni tal-Italja hemm mument ta' saturazzjoni. Il-mekanizmi tal-integrazzjoni mhux qed jaħdmu iżjed, il-mekanizmi ta' inklużjoni mhumiex qed jaħdmu. Nafu li hemm diffikultà biex nerġgħu nibatu dawn in-nies id-dar mhumiex effettivi għax f'ħafna pajjiżi mhux possibbli illi taċċerta l-identità tal-immigranti u l-oriġini tagħhom. U biss permezz tal-ftemiet bilaterali u bekk oġġettivament ma tistax tibatom id-dar. U għalhekk l-Italja iddeċied li taħdem b'mod rigorus meta qabel mal-passat iva da żgur dan ngħiduh b'wiċċna minn quddiem u dan ngħiduh bis-saħħa u b'mod ċar u b'mod trasparenti. Iva qed inkunu iktar rigorużi u stretti għaliex wara illi fassalna din l-istrateġija dettaljata li ma nistix ma nistawx ngħidu li hija waħda banali. Aħna ħassejna li din hija l-unika triq, l-unika triq effiċenti sabiex niġġieldu traffikar tal-bnedmin. Għanna problema ta' ipokrezija fl-Ewropa. L-immigranti jisiru problema meta jinxtel id-dawl fil-Mediterran. U dan jiskatta sistema sħiħa fil-medja, fil-stampa. Aħna rridu naraw il-problema meta jitilqu minn raħalhom, meta jispiċċaw fidejn it-traffikanti minn għandhom l-ebda skruplu tafu hemm tiswik biex inti taqbad din it-triq ta' tama, mim li tortura u violenza, jiena vjaġġajt ħafna fl-Afrika nafu fuq xi qed nitkellem. Bejn 3000 u 5000 dollaru, dawn qed nitkellmu hawnhekk dwar nies foqra ħafna li jirnexxinhom minn x'imkien iġibu dawn il-flus u dawn il-flus jisparixxu jispiċċaw jiġu attakkati dawn in-nies. Il-problema mhix fil-Mediterran, imbagħad fil-ġestjoni fil-Mediterran nixtieq infakkar illi l-Italja Fl-attivitajiet ta' tfittxija u salvataġġ fuq il-baħar aħna dejjem dejjem imxejna mal-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali anke fil-każ li issemma li saret referenza għalih l-Italja l-ewwel qabel kollox aċċettat li dawk li huma iktar dajfa n nisa u t-tfal ħadnihom l-art. Eh, meta jkun hemm każ fejn hemm bastiment illi jagħti għajnuna eh, tas saħħa wkoll u jqatta xi ġranet fil-port Taljan, dan ma jfissirx li dawn qed jiġu trattati ħażin, iżda naħseb illi qudiem dawn il-konklużjonijiet il-tminja il-ftajim li waslu għalih 28 pajis f'ġunju tal-2018 għandu ikolna mekkanizmu ta' distribuzzjoni mill-ġdid. Xi ħaġa li għadha mhix qed taħdem kif suppost u din tissir b'mod obbligatorju. Ejja issa nitkellmu fuq affarijiet b'mod konkret. Din il-kwistjoni ta' port sigur tista' taħdem biss mhux ġifieri jekk ikun l-iktar port viċin, il-mekkanizmu ta' distribuzzjoni fil-ġdid ma jistax jaħdem berba jew ħames pajjiżi, irid ikun mekkaniżmu awtomatiku kulħadd li jipparteċipa f'dan il-mekkaniżmu ta' solidarjetà. It-tielet, għandna din it-tielet problema ejja ma noqogħdux nħbew warajja dawk il-pajjiżi li jgħidu li huma lesti li jipparteċipaw f'dan il-mekkaniżmu ta' distribuzzjoni mill-ġdid lest li jagħmlu dan biss ma' dawk li għandhom dritt ta' protezzjoni skont il-liġi internazzjonali. L-immigranti ekonomiċi ħadd ma jridhom imorru u jispiċċaw jibqgħu fil-pajjiż fejn waslu. Issa, fuq l-ekonomija ta' investiment ta' infrastruttura, qed tgħidu l-Italja ma tridx tagħmel il-bidliet meħtieġa, informaw ruħkom jekk jogħġobkom. Matul il-proċedura ta' medjazzjoni mal-President eh, Juncker, mal-Vice President Dombrovskis u l-Vice President Moskovici, jiena mal-iltqajt magħhom ma tlabtomx li jiġi evitat, tiġi evitata il-proċedura ta' infrazzjoni. Jiena prezentajtom ktib twil li traduċejtu lejn l-Ingliż ta' riformi li diġà irnexxirna namlu u li qegħdin namlu. Fejn qed ngħidu li l-Italja mhix li tajdu li l-Italja mhix lesta tagħmel riformi jfisser li qed tinjoraw dak li qed iseħħ fl-Italja. Aħna nedejna u aħna għaddejna u ħriġna b'liġijiet u riformi strutturali li huma bla preċedent. Tassoma, mingħajr preċedent. Durante dibattito successivo. Jekk jogħġbok, ikolkom id-dibattitu tagħmlu l-mistoqsijiet tagħkom. Mela, aħna approvajna liġi fuq l-antikorruzzjoni illi daħlu standards mill-iktar u mhux fl-Ewropa biss Onorevoli Danti. Onorevoli Danti, jekk tixtieq titkellem wara, titkellem. Jekk se toqgħod tagħmel interruzzjonijiet issa għal xejn. Mela, ma nistgħux ikonna eh, għandna bżonn dialogu. Jekk joġobkom toqgħodux titirrempu. Għamlu l-mistoqsijiet tagħkom iktar tard, jgħid il-President. Mela, kontet ngħid standards mill-iktar ta' kontra il-korruzzjoni mhux biss fuq livell Ewropew ma anke fuq livell nazzjonali daħħalna riforma radikali fuq il-falliment. Ma nitkellmux iktar li fil-Italja fuq il-fallimenti. Nitkellmu fuq il-kodiċi eh, tal-insolvenza. Dan huwa eh, kodba ta' sensiela ta' artikli u aħna daħħalna liġi ta' deloga u issa se ndaħlu dekreti leġislattivi delegati għal riforma u semplifikazzjoni tal-proċedimenti kollha amministrattivi biex nipprovaw kemm jista' jkun ma jkunniex burokrazija daqshekk tqila ħaġa li dawn l-aħħar snin ma saritx. Għandna liġi ta' delega qegħdin introduċi riforma radikali fuq il-public procurement, ix-xiri pubbliku għandna liċi ta' delega qegħdin nagħmlu riforma tal-kodiċi penali, il-kodiċi kriminali. Dawn l-affarijiet aħna qegħdin nagħmluhom u meta jtajdunna illi aħna kontra l-investimenti forsi għax intkom issegwu id-dibattitu pubbliku titkellmu forsi għattaf minu favur minu kontra imma skużawni permettuli t taf ma tfissirx eh, pjan ta' investiment tal-infrastruttura tal-Italja aħna għandna pjan kbir ħafna strutturali u aħna eh, zidna 13 il-biljun mill-kumpaniji eh, tal-istat li ġew Palazzo Chigi. Aħna se nippreżentaw il-Pjan Nazzjonali għas sikurezza tat territorju tagħna, pjan nazzjonali kontra r-riski eh, tal-ċaqliq ġeoloġiku. U nixtieq infakkar illi tlabna flessibilità. Mal-Kommissjoni aħna ksibniha fil fazi aħħarija għal iktar minn 3 biljun euro, apparti l pjanijiet ta' investimenti li ġaħna. Walek nistgħu jkollna eh, opinjonijiet differenti, kulħadd jaħsibha kif irid, id-demokrazija għalhekk sabiħa għax meta hemm dibattitu pubbliku kulħadd jista' jkollu l-opinjoni tiegħu, imma li l-ignoraw da kollu fisser illi tkun Eh, tort li ċittadini Ewropej mhux dawk biss Taljani issa fuq it-tav huwa minnu. Dan huwa proġett illi wkoll ġie rikonoxxut ta' interess Ewropew, proġett li diġà ġie ppjanat billi jibda imma dan il-gvern ħaseb illi kien ħaġa sowa ħaġa sewwa lejn iċ-ċittadini, speċjalment jekk il-valutazzjonijiet li ġustifikaw eh, din dan il-proġett huma ta' 25 eh, sena ilu tajjeb li naġġornaw l-affarijiet għax ovvjament il-proġett għadu fil-fażi tal-bidu u għalhekk qabel ma nimpenjaw tant risorsi u qabel ma jkollna infrastruttura illi għandha impatt tant kbir fuq l-ambjent, deċidejna illi nipproċedu bl-analisi tal-ispiża u l-benefiċċji. Aħna għadna li se jkollna mod trasparenti, approċċ trasparenti, nippubblikaw ir-rapport u nerfaw responsabilità ta' deċiżjoni li se nieħdu. Issa fuq il-proġetti l-oħra kollha għaddejjin tab tab l-autostrada tal- uh, tal-Great St. Bernard Pass u għalhekk meta niġu għal pjanijiet għandna wkoll pjanijiet għal kumpanji li aħna se nippubblikawhom derwaqt. Dawk il-proġetti kollha għaddejjin, pendenti. Uh, Sur President naf li nabuża mill-ħin tiegħek imma nixtieq nitkellem fuq l-għażliet tal-politika barranija. Jaj xi ħaġa fuq l-isolament politiku l-Italja, l-Italja fuq il venezwela Eh, jgħidulna li kienet taxkir. Ħenkunu attenti. l qabel kollox l-Italja mhijiex iżolata. L-Italja kontribwiet u nixtieq infakkar dan huwa fatt għal komunikazzjoni tal- l-Unjoni Ewropea ta' 27 ta' Jannar ġie rikonoxxut ukoll pubblikament li l-intervent tiegħi kien determinanti għal ħruġ ta' dik il-komunikazzjoni. Nkunu attenti, ħafna jixtiequ janteċipaw l-istorja. Hemm bżonn ta' iktar prudenza. Aħna ma nafux li ma se tkun l-evoluzzjoni tal-kriżi fil-Venezuela. L-idea l-Italja għandha l-idea ċari mhijiex waħedha. Ma' ħafna pajjiżi oħra aħna għandna ideat ċari fuq il-fatt u nixtieq infakru għalina l-elezzjoni presidenzjali tal-2018 ma kinux elezzjonijiet demokratiċi aħna ma tajniex ir-rikonoxximent tagħna. Qed tifmuni għandna ideat ċari wkoll fuq il-fatt li hemm bżonn ta' elezzjonijiet presidenzjali ġodda. Hemm bżonn illi jkun hemm kundizzjonijiet tajbin biex dawn l-elezzjonijiet ikunu trasparenti u kredibbli skont l istandards internazzjonali aħna nixtiequ illi dawn iseħħu derwaqt nafu illi hemm popolazzjoni sħiħa li qed għedbati u diġà qegħdin nippruvaw nibatu l-għajnuna umanitarja fil-dawl tal-assistenza dinija umanitarja nafu illi m'hemmx gvern li jista' jiġġustifika l-vjolenza, repressjoni, ma jħallix li jkun hemm Eh, min jipprotesta fit-torq mod paċifiku, però ma naħsbux illi nistaw naqblu ma' xi ħadd illi joħroġ minn elezzjoni li mhumiex liberi. Se naħdmu għal daqstant nagħmlu parti attiva tal-grupp ta' kuntatt taħna nixtiequ li jkun hemm xi medjazzjoni u li eh, lil kulħadd li għandna responsabilità storika ma nistawx naslu wieħed minn flok ieħor meta nafu illi l-ikbar krisijiet internazzjonali storikament huma dawk għax wieħed ikun aġel wisq illi jagħtu l-kuruna lil xi ħadd u mhux xi ħadd ieħor. Ħenkunu attenti ħafna għax hekk eh, noħolqu polarizzazzjoni u radikalizzazzjoni u għalhekk dan ifisser jekk naslu wieħed imbagħad l-oħrajn nafu mbagħad sejġri u noħolqu eh, kriżi kbira. Grazzi. Iniziamo il dibattito. Mela, għanna sessjoni ta' kaċ di għaj, għanna bżon konkludu fit-min għanna eskwart għanna iktar minn 50 deputat illi saqsa biex jitkellem l-ewwel onorevoli komi. Grazzi, President, Sur Komissarju, Onorevoli Prim Ministru, merba l-Parlament Ewropew. Int kellimt fuq demokrazija, inti hawnhekk. E hawnhekk l-istituzzjoni għax aħna eletti miċ ċittadini u aħna kuljum nirrispondu għall-istennijiet ta' ċittadini u mhux bħalek li ġejt maħtur. Jiena gburija li jiena Taljana, jiena mal-Italja, l-Italja fl-Ewropa u skontok kienet passiġġata illi s-sip il-Made in Italy kienet passiġata li napprovaw il riforma ta' Dublin jew id-drittijiet tal-awtur u maħna ma provajniex poġġu tort fuq xi ħadd ieħor aħna rfajna responsabilità minna alleanzi u hemm nuqqas ta' alleanza għall-Italja. M'għandhomx, m'għandkomx alleanzi anki fil konsil inti titkellem fuq l-Ewropa, fuq l-aqda u battajt li ma se tagħmlu it taf Forsi parti tal-gvern forsi ma jaħsibix bħalek jew qed nieħu żball qed titkellem fuq ir-riforma ta' Dublin, imma inta provajt il-kwoti fakultattivi, mentri aħna għadna dan huwa żball U għalhekk mbagħad inti s solidarjetà ma temm daw il-kwoti fakultativi dan huwa żball tiegħek hemm bżonn għall-onestà intellettwali tirrikonoxxi l-żball tiegħek u nagħlaq. Il-video tiegħek mal-Kanċellira Merkel tassew għarru kaza għaxina nħobb l-Italja ma nishtiqx illi l-Prim Ministru jitkellem ħażin fuq il-Gvern Taljan lil kollega. Il-Onorevoli Gijom. Grazzi ħafna eh, Onorevoli Prim Ministru, jina meta ma nkun xaw, nkun eh, flijon li għanda rabtiet ovvjament ma, ma l-Italja u anki fil-sjekli uh, eh, moddija, ekka minna dem kellna rabtiet u għalhekk um, ehm, jina skantajt il-proġett minn Torino sa, li, sa, sa Lyon għada ħolma imma ekki konna rabtiet u xvera u dan u di dinja katina ħolqa tal-katina importanti ħafna. Iġifiri rabtiet bejn il-popli ma ħana nitkellmu iktar fuq il-flus u għanna l-esperti illi eh, raw ukoll l-importanza ta' din is-sistema. U nafu ovvjament li kunem eh, se kunem inqas eh, trakkijiet, inqas tniġġis u għalek inti ma taħsibx li r-rabta ta' taħbib ta' pajjiżna jistħoqlu li jkun hemm dan il-proġett? Onorevole Lucke. Onorevoli Lucke. Sur President, grazzi ħafna ta' dawn il-klim tijak, inti tkellimt ħafna fuq is solidarjetà li qed tintalab mill-Italja minnaħa tal-Italja għal minnaħa tal-Unjoni Ewropea, iżda meta nitkellmu fuq is-solidarità jien naħseb li rridu nitkellmu wkoll fuq għalfejn aħna wasalna f'din is-sitwazzjoni għalfejn l-Italja qiegħda titlob eh, għajnuna bażi ta' solidarjetà minħabba illi ilna 20 sena illi għanna munita waħdanija l ewro u l-Italja ilha msieħba f'din iż-żona euro għal iktar minn 10 snin forsi l-Italja ħasbet jekk il-munita Eh, tal-euro hijiex adattata l-Italja u għalfejn il-Bank Ċentrali eh, Ewropew iddikjara li kien hemm dan id-dejn kollu u li żdiet id-dejn minn mindu kienet introdotta l-euro għalfejn l-Italja ilha tikser kontra ir-regoli sur konta jekk inti qed titlob l bażi ta' solidarjetà allura l-Italja jkollha żomma regoli wkoll ma jistax ikun li intom ma żommux mar mar-regoli, intom ma rreġistrajtux ir-refuġrati u mbagħad qegħdin tippretendu li ħaddieħor ieħor ibaxxi rasu u jala għajnejn. Jiena naħseb li jekk l-Italja titlob lajnuna bażi ta' solidarjetà, l-Italja għandha żomm mar-regoli inkella ma jistax ikun hemm għajnuna bażi ta' l-ebda solidarjetà. Onorevoli Tarand. Onorevoli Tarand. Onorevoli Miranda. Onorevoli Miranda. Grazie, Presidente. Grazie ħafna, President. Onorevoli Prim Ministru Conte, għaliex eh, il-gvern maħallix l-open arms li jidħol fil-port eh, Taljan fjannar jiena kon mal Javier Lopez, Forenza u oħrajn konna erba deputati minn dan il-Parlament Ewropew li konna hemmhekk. U ma kenniex tweġiba uffiċjali mit-Ministru tat Trasport illi qal li kienet l-ordni pubblika il-fatt li ma setax jitrakka eh, dan il- dan il-bastiment. Għaliex int qed titkellem fuq l-Ewropa ta' solidarjetà meta mintix mintkomx qed tirrispettaw ir-regoli Ewropej. U lek dak li jixxokjana hija parti mill-gvern li tista' tkun forsi iktar demokratika issa alleata mal-ħbieb tal faxxismu tal-lemin estrem, il-kontra tas solidarjetà. Onorevole Borghezio. Onorevoli Borghezio. Mikrofonu. Nixtieq eh, nirringrazzja lil Prim Ministru ġdid illi ta' dinjità il-pajjiż ma mm, s-soltu ma kinxjara jara ir tagħhom ċerta dinjeta u qatt ma raw il-mexxejja tagħhom jirraġunaw b'suċċess kif għamilt int. U hekk inti u il-verità, il-forza tal-verità permezz tal-fatti li tagħna huwa pajjiż kbir ħafna fejn ħafna jaħdmu ħabrika u aħna kburin dan il-pajjiż u l-pajjiżi l-oħra x'imdaqqiet ippruvaw jirrikattawna u għalhekk jiena nixtieq nirringrazzjak talli tajt is-saħħa l-qawwa lill parti l-oħra tal-gvern tiegħek u wasanna biex nuru lill-Ewropa illi dawn dan minn min pritka fuq il-fatt il ma jistawx irraznu il t trasport tal-bnedmin tal Anzi, dan it-traffiku ġie mblukkat u għalhekk hemm bżonn li wieħed jirringrazzjak għal dak l-isforz li intkom għamiltu ta' ftuħ tara relazzjonijiet mal-Afrika u hemm bżonn ukoll li jkun hemm konvolġiment tal-SMEs ta' pajjiżna. Għax jekk aħna aħna jkollna l-ħsat biss meta ngħinu l-SMEs u mhux bħal passat fejn kien hemm dawk li marru fl-Afrika biex jisirqu imma gvern serju tal-poplu hekk jagħmel. Grazzi ħafna l-Onorevoli Borghezio, issa l-Onorevoli Boj. Onorevole l Onorevoli Vojt. Herr President, Sur President, natik merba. Sur Konte, jiena naħseb li inti rnexxilek li l-possibilità fil-Mediterran illi titwaqqaf din l-invażjoni mill-Afrika irnexxilek twaqqafa jiena naħseb illi nista' nirringrazzjak, jiena ngħidlek ukoll illi fil-fatt inti kellek tiġi hawnhekk iżda jisek imressa l-qorti iżda hekk mhux qorti qegħdin hawnhekk huma rappreżentati l-elit illi jafu minn hawn ftit tliet xhur oħra jafu mhux ħajjibqa' jkollhom il-maġġoranza. Sur uh, President, intom fil-Ġermanja rajtu wkoll illi l-immigranti jistgħu joqtlu wkoll. Jiena naħseb illi dawn il- l lu fil qed ħarsu lejn il-Polonja u lejn il pajjiżi Ewropej rridu nagħtuhom tama għal-ġejjin aħjar, grazzi. L-Onorevoli Jimenez Beseril. Mikrofonu jkjoġbok. Grazzi ħafna, Prim Ministru, jina naqbel miak fuq il fatt li għandna bżonn t traffiku ta' belmin mill-Afrika imma jiddispjaċini ma nistax naqbel mal-pożizzjoni ta' neutralità tal-Italja fuq il-Venezuela li mblokka r rikonoxximent tal-Unjoni Ewropea ta' Guaidó. Jiena għandi l-Italja f'qalbi għandi l bnit tiegħi eh, Taljani kontet nejxemmek 20 sena, imma jiena jiddispeċin do soppontata ħafna bil-gvern tal-Janis ma għax eh, mux tajt xejn kontra Maduro. Inta tajt illi memx xalfejn li naċlu, imma dan tittajda lil dawk li ġew torturati, dawk illi nqatlu dawk li qegħdin fuq il-frontiera mal-Kolombja biex jaħarbu dawk li qed mutu bil-ġuħ kif Edmund Burke l-unika ħaġa neċessarja biex jitrionfa l-ħażin huwa illi n-nies twajba ma jagħmlu xejn. Grazzi ħafna l-Onorevoli Musselje. Jiena bħala eh, ex Eh, segretarju eh, tal-affarijiet barranin ta' Franza nindirizza ruħi lilek. Aħna naqsmu l frontieri bejn Franza u l-Italja, l-Mediterran, l-istorja, l-montanji. Jiena nħobb ħafna l-Italja u l-Italjani, imma illum eh, il-fatt illi l-ambasċatur tagħna ġie tirat lura Pariġi hija l-ewwel darba li ġara xi ħaġa bħal din mill-gwerra u għalhekk dan huwa fatt importanti diplomatiku il dan jider dan juri li diskors tiegħek favur Ewropa huwa fals u għalhekk inti dejjem titkellem fuq is-sovranità Taljana u għalhekk għaliex ġejt hawnhekk u qatt eh, tinterferixxi fl-affarijiet domestiċi eh, Franċiżi min ħallas il-ċittadini Taljani għax wieħed ma jistax fi Franza pereżempju jiservi minn xi ħadd fil-kampanja elettorali u għalhekk l-alleati tiegħek jistgħu jirringrazzjawk għax papi bħalek minn għandu bżonn l-edowa u il-minġiba tiegħek u mhux dinjetus huwa irresponsabbli u illegali. Jiena ma naħsibx nista' naqbel eh, miegħek f'xejn. Grazzi ħafna l-Onorevoli Toja. Signor President. Sur Prim Ministru, mill kliem u l-imġiba ta' dan il-Parlament kemm hemm rispett u stennija mill dan il-Parlament għall-Italja u kemm hemm tħassib għal din l-Italja illi issa saret iktar dajfa, iżolata, suppost tibni l-futur mal-pajjiżi fondaturi u mhux tkun allejat ta' dawk illi ma jridux iktar Ewropa u nittama li inti smajtna U jina minix ferħana għax jiena nixtieq li pajjiżi jkun mhux antagonista imma protagonista fl-Ewropa. Kif nistgħu eh, nemnu il-klim tiegħek ma naħsibx illi fil-Mediterran kiku eh, kienu għamlu dak li għamilna aħna u mbagħad titkellem fuq ir-rivendikazzjoni imma l-koerenza li tkellimt fuq il-fatti fejn huma. Mela, Maħni ngħid li aħna għamilna dawn l-affarijiet għax l-Italja ma bliċ issa fl-Ewropa, imma ħenajdlek xi ħaġa x'għamilna qabel u għajdi jekk il-kredibilità hix koerenza aċċettajt il-fondi per l-Afrika maġġoranza votajt kontra. Intkellimt fuq il-biljuni tal-pjan Juncker imma l-partiti eh, tiegħek dawk li jappoġġawk votaw kontra. Intkellimt fuq il-kooperazzjoni msaħħa biex l-Italja ma tipparteċipax fl-inizjattiva ta' disa fuq il-konsekwenzi negattivi tal-Brexit ma int taf illi l-iktar partit kbir li appoġġa kemm il-parti mill-grupp ta' Farage Onorevoli Toja, Onorevoli Toja iwaqqafa il-President. Issa l-Onorevoli Naġel. Grazie, President. Grazie, Prim Ministru. Sur Prim Ministru. Aħna kuntenti ħafna illi qiegħed hawnhekk fostna waħna nirrispettaw ir-rieda tal-poplu Taljan imma hemm xi ħaġa illi hemm xi ħaġa li ma rridux ninjorawha. Jekk qegħdin nitkellmu fuq Aldo Moro hawnhekk u hija ħasra illi l gvern attwali Taljan mhuwiex qed jonra t tifkira tiegħu l-memorja tiegħu kien ta' so favur l-Ewropa ma tistax titkellem fuq eh, brabta mal-Mediterran, titkellem fuq Aldo Moro, ma titkellem fuq l-Ewropa. Jiena Portugiż u għal dik li għas-sitwazzjoni fil-Venezuela konfuż ħafna fuq il-pożizzjoni Taljana fuq il-Venezuela. Il-komunità Portugiża fil-Venezuela edha qrib ħafna l-komunità Taljana minn tixet taħseb fuq it-Taljani li qegħdin ibatu taħt il-ħakma ta' Maduro il batija imposta minnu din hija xi ħaġa li l-gvern Taljan suppost wieġeb għaliha mhux biżżejjed miskom għamiltu hekk mill-bidu net. Mikrofono. Ho una domanda, caro Presidente Conte. Għandi mistoqsija, Sur Conte, jiena minħabba li qed nara l-Unjoni Ewropea mhijiex ħassir komunità bażi ta' solidarjetà u ma tiddiskriminax la fuq l-immigrazzjoni l qasfu regoli budġetarji u minħabba li ma naħsibx li il-ċittadinanza minkejja li xi ħaġa indispensabbli fl-Italja ħadd kun mingħajr eh, difetti tas-sistema tal-Hartz erba sistema li kulħadd jaf biha l-Ġermanja. Jiena naħseb li l-minin estremi qegħdin ikunu iktar b'saħħithom u qed jinfluwenzaw ħafna iċ-5 Stelle. Jiena nixtieq insaqsik din mistoqsija u hija mistoqsija ser minħabba li verament nibża illi l-lega jirnexxielhom għandhom iwaqgħu il-gvern u li qegħdin jappoġġaw ħafna wkoll eh, dak li qed jiġri l-Venezuela mhux qed jappoġġaw il-bidla fis-sistema tal-Venezuela nixtieq insaqsik li abbażi tal-liema studji inti qed tajt u tiddikjara li din is-sena u s-snin li ġejjin ħajkunu verament snin sbieħ. Nirringrazzjak minn bil qoddim ta' tweġiba tista' tini. Grazzi ħafna Sur Salini issa. Sur President Lejla tajba grazzi ħafna tal-li qiegħed hawnhekk. Ħa nipprova nkun prattiku nixtieq li jkolli l-ħin biex niddiskrivi hawnhekk x'tib ta' xogħol nagħmlu fiħdan il-Parlament Ewropew biex ikollna biżżejjed risorsi ħalli niddedikawhom u nallokawhom għal ħafna proġetti li mbagħad ikunu implementati f'bosta pajjiżi inkluż pajjiż inkluż il-pajjiż tiegħi stess, jiena nista u nixtieq ikolli ħin biex nispjegalek kif aħna ħadna l-ħin biex nibnu proġetti serji ħalli jorbtu flimkien lill-pajjiżi tagħna u lill-imprenditori tagħna. Nixtieq li kolli l-ħin biex nirrakkontalek dan kollu anka eh, nirrakkontalek kif iħossu membru tal-Parlament Ewropew illi minn flok ma jagħti attenzjoni lejn dan ix-xogħol joqgħod ikun ċiniku. Jiena naħseb illi eh, apparti it-talb ta' tamna tal-gvern tiegħek illi aħna rridu nkunu paċenzjużi jiena nixtieq nipprovoka u ngħid li dawk illi ħafna drabi ħarġu b'dikjarazzjonijiet ta' eh, ipotesi anke fuq il-pagi jiena naħseb illi jekk qed tagħmlu hekk tajjeb illi jkun hemm self umbat dan il-flus toħorġuhom minn butkom dak kollu dawk ir rizorsi li aħna ġibna bil-ħidma tagħna lejn il-pajjiż. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Gjotti. Grazzi ħafna jiena m'hemmx għalfejn noqgħod eh, intenni dawn dawn il-punti kollha. Salini pereżempju, erba minn erba dawn huma l-assenze, l-ammont ta' drabi fejn ma waslu ma kinux preżenti hemmhekk fid-diskussjonijiet, intom, deputati ta' partit tagħkom qatt ma tkunu preżenti għal diskussjonijiet verament importanti. Tolbu skuża li ċittadini italjani, italjani għandhom bżonn gvern, gvern li huwa preżenti fl-Ewropa, dak li għandha bżonn l-Italja. Din hija l-ispjegazzjoni li kellek tagħti llum, President Conte, intom qatt ma tkunu preżenti għal dawn id-diskussjonijiet eh, u nixtieq li nagħlaq bi kwotazzjoni, kwotazzjoni mill-kanzuna tal-Repet Sanremo ta' Mahmud. Jiena naħseb illi huwa diffiċli illi tkun eh, fid-dinja jekk inti ma tkunx gbur. Jiena naħseb li l-Italja jekk ma tibqax gburija, ma tistax tibqa' f'pożizzjoni tajba. Sur President. Grazzi jekk jogħġbok nitolbok biex titkellem kif suppost. Inkella ħajkolli nimponi sanzjonijiet fuq dawk illi mhumiex qegħdin jużaw kliem illi jixraq lil din l-istituzzjoni. Ma terġax tiġridi. Is-Sur Marijas. Grazie Presidente. Kirie Prothipurgie Italijas. kirie Grazzi. Sur Prim Ministru, Sur Conte. Αν μπορείτε να βάλετε τα ακουστικά. Jekk Tista. Ilbes il-headphones ħat ismani. Konte, imme simfonos me afta pu lete għati borija tis Evropis. Iva, jena naqbel fuq dak li jattinti fuq eh, l-Ewropa, iżda l-Ewropa inti qed tgħid li għandha tkun solidari, turi solidarjetà fuq affarijiet interni u anke esterni anke fuq il-kwistjoni tas sigurtà inti fil-li hemm affarijiet li għadhom edin jeddu l Ċipru l Greċja u ħin kollu il turkija da tinvati l-mijiet territorjali tagħna u anke żona esklusiva ta' ċipru, allura nixtieq inkun naf xi ħaġa min-naħa tiegħek. Tista' tappoġġa lil Greċja kontra t-teddidiet tat Turkija, tista' tappoġġa lil ċipru wkoll anke biex ikunu jistgħu jieħdu vantaġġ mir-riżorsi nazzjonali tagħhom anka meta naraw li l-kumpanija taljana għen tixtieq tuża dawn ir rizorsi u qegħdin jeddu il eh, torok lilna lill-leni u anke l ċipri ġifir nishtiq nkunu nafu jekk inti tistax tagħmel dikjarazzjoni biex tappoġġja l-Greċja u l ċipru u eh, tikkundanna wkoll teddit ta' Erdogan u tat Turkija. Il-Greċja u ċipru hekk qed jistennew minnha. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Jakov Grazzi ħafna natik merba, sur Konte. Kienet sorpriża li nismak uh, titkellem, forsi sorpriża pożittiva. U jiena nixtieq nisma' l-fatti wkoll kif jgħidu aħna n-nies fl-istra jiena naħseb li għandna bżonn ta' kooperazzjoni tajba fuq il-Baħar tal-Adriatiku naħseb li relazzjoni mal-Slovenja mal-Kroazja huma verament importanti u jiddettaw il-ġejjieni tal-kooperazzjoni f'din iż-żona. U jittinteressani wkoll jekk il-gvern tagħkom jixtiequx jaqtaw il-fondi għall bilingwiżmu fl-Istrija u nixtieq nkun naf intom x'beħsibkom tagħmlu fuq il-bilingwiżmu fil-Slovenja u fil-Kroazja minħabba li għandna bżonn ukoll li nikuraw ukoll it-talim tal-lingwa Taljana u nixtieq insaqsijek għannix intom xbeħsibkom li kolkom ħaġa li hija dedikata wkoll għall popli Ewropej. Grazzi ħafna Dorfman. Sur President, inti bir-raġun et kem hija importanti il ċaqli ħiles jiena waħda mill-ikbar minoritajiet lingwistiċi li ngħixu eh, fuq il-frontiera jiena ma nixtieqx nitkellem fuq hekk iżda iżda nixtieq ngħid li abbażi ta' digrit jiena student jew inkella persuna li tixtieq eh, taħdem jew tistudja barra. Tmuru tixtri karozza u mbagħad din il-karozza tkun ikkonfiskata fuq il-frontiera u titħallas allura multa ta' 700 euro. Dan taħseb illi jmur jitfit mal-idea u l-ideal tal-ċaqliq ħieles ta' ċittadini. Is-Sur Tarabella, grazzi ħafna, tnħu ħafna illi inti qed titkellem hawnhekk minħabba illi s-Sur Salvini ma kienx eh, preżenti meta kienna qed nitkellmu fuq il-drittijiet ta' ċittadini. Jiena għandi eh, l-idea li huwa tikompli sejjer hekk ukoll fil-gvern tiegħu qed jaħdem verament ftit iżda jidher fuq televiżjoni ħin kollu jqgħod jipponta s-subaħ eh, lejn nies u jwaħħal fuq kulħadd. Eh, kulħadd għandu t-tort ta' situazzjoni gravi fl-Italja anke l-omosessuali, l-lut, il-komunisti, il-zingari. Dan huwa mod ta' kif wieħed jista' jkun politiku illi fakkarna ħafna fil-faxxiżmu era illi verament bastet ħafna tbatija eh, fl-Italja. kom tinsewx eh, dan il-fatt. Grazzi. L-Onorevol Ċiku. Grazzi ħafna. Sir President Iva, jina naħseb li importanti li niftakru illi pajjiżna għaddej minn fażi ta' reċessjoni. Jina jkolli ngħid li sfortunatament, Sur President, jiena ma semmejtekx ma smajtekx semmi politika industrijali u kummerċjali u fuq l-imprizi tagħna, il-ftehim kummerċjali li qed ikun stabbilit fl-Ewropa dan ifisser in ifisser it-tkabbir ta' pajjiż jiena naħseb li llum il-ġurnata li tali dak li għandha bżonn huwa li it-taxxi jaqsu li l-kumpaniji jkunu jistgħu naqsu l-ispejjeż tal-produzzjoni tagħhom u rridu nabbandunaw politika ta' sussidju li mhijiex qiegħda tgħin lil ħadd Jiena naħseb li importanti sur President li inti titkellem fuq dan l-aspett u tagħtina tweġiba. Grazzi, l-Onorevoli Bresso. Grazzi, Sur President. Ek kif għallu xiftit kollegi mux bistaljani kif fakru aħna għawek edin nitkelmu fuq proġetti li għandhom Milan illi ikunu tajbina l italja zdanka l-Europa u naħseb illi ir-rotta ta' trasport hija mod ta' kif edha qegħdin nibbalinċaw il-rotot kollha tat trasport li tista' tippermettja li l-portijiet kollha tal-Mediterran li jkomplu jiżviluppaw. Inti qed tilna għadar boħra illi l il gvern tagħkom ħareġ b'ħafna Eh, analiżi li mhumiex serji tal-spejjeż mqablin mal-benefiċċji u mhumiex din jaraw jisu wkoll l-istorja ta' 150 sena jiena naħseb li jekk inti titgħallem milli tirraġuna bħala Ewropew u mhux biss E, tifoka biss fuq l-affarijiet taljani, forsi tkun tistajdina xi ħaġa iktar darba li jmiss meta missek tiġi. Is-Sinjor Gorrazza Biltiva, grazzi ħafna. Jiena membru tal-Parlament Ewropew Zvediża u kbrija li jiena Taljana iżda mhux qed e, naraf li l-nifsi hemmhekk pajjiż li jaf e, hemm nies li jafu jaħdmu, nies li ma jibqgħux ma jħarsux n naħa l-oħra ikun hemm tfal li jkunu abbandonati fl-ibra, jiena naħseb illi id-derra u kredibilta hija importanti u verament inkwetani il-viżjoni verament ħażina tal-ekonomija illi waslet li tella riċessjoni. Zaza ħadin jitolbu illi jingħataw opportunità li jaħdmu dinjità u mhux propaganda u mhux karità laqqas jiena naħseb illi rridu nisimgħu l-leħen tal-nies li huma qiegħda, nies illi verament qegħdin ibatu. Ma xekk qed tismani. Tajjeb, tismani. Grazzi. Jiena tinkwetani wkoll il- L-attitudni sovranista ħafna tal-gvern Jina naħseb l-Ewropa hija soluzzjoni u mhijiex problema. Taljani jixtiequ li jimbnew iktar pontijiet. U tajjeb li nagħmlu nibdlu l-Ewropa iżda ma nistax ma tistax isolvu ċertu affarijiet waħedkom il-solidarjetà tinkiseb bid-dialogu permezz tal-diskussjonijiet u mhux bil um, tajjir, jiena naħseb li jekk inti tara li l-Italja tkun iktar iżolata, dan mhix ħajjin. Naħseb li rridu nibnew iktar ehm, pontijiet, Gaspar Jus, li qegħdin iħarsu lejk tibżax. Mr. Presidnik, kvala, za Soltes, onorevole Soltes. Hvala za besedo. Eh, torej, gospod pravi minister, govorite o sožitju v Evropi, o solidarni Evropi, o Evropi brez. Grazie ħafna, nitkellmu fuq l-Europa ta' solidarjetà, l-Europa ta' rikonċiljazzjoni, l-Europa maquda, imma il-President tal-Parlament tana u int stess, Prim Ministru, titkellmu b'tali mod illi iġibu ma'kom il-mibeda palli kieku il-vitmi qed eh, nitkellem fuq Bazovizza qegħdin nitkellmu fuq il-valuri tal-Unjoni Ewropea. Inkom iskom qed l-istorja stess. U dawn il-vitmi kollha taw ħajjithom biex illum inkunu nistgħu ngħixu fil-paċi anki fuq il-frontiera bejn l-Slovenja u l-Italja. U naħseb huwa id dmir tiegħi illum illi insaqsik biex tagħti d-dimissjonijiet tiegħek. Allora, questo era l'ultimo intervento. Dak kien l-aħħar intervent. Sfortunatament, dibattiti oħrajn li rridu niddiskutu. Skużani, Sinjora Schlein, kien hemm xi ħamsin deputat li rridu jitkellmu. Jekk jogħġbok, sur konta tista' twieġeb. Iva, grazzi ħafna. Kien hemm ċertu interventi li semmew kwistjonijiet politiċi u naħseb li dibattitu politiku huwa importanti ħafna d-demokrazija u dejjem marba bih dan e, id-dibattitu. Jiena naħseb li interventi oħrajn laqas bissem għalfejn kummenta fuqhom minħabba illi xtaqqu illi jattakkaw mhux biss lili iżda lill poplu kollu li qed nirrappreżenta jien. kien hemm min għadżarda wkoll u din qed ngħidha bċertu serenità. Sur Tajani kien hemm kap ta' grupp politiku, ġifieri li għandu responsabilta reprezenta l-grupp politiku li qiegħed jgħid li jiena ehm, pupu li tista' tila' bieħ minix Jiena gburi anzi qed nirrappreżenta poplu sħiħ. Nirrappreżenta r-rieda ta' bidla tal-poplu Taljan u gburi ħafna, gburi illi nirrappreżenta linja politika ta' gvern illi mhuwiex pupazz le. Minħabba li mhuwiex hija tkun influwenzat mill lobbies forsi l-pupazzi huma dawk illi qegħdin ikunu eh, influenzati mill lobbyist u l-kumitati ta' kumitati kummerċali. Jiena għalulu wkoll u naħseb illi dan ukoll huwa parti minn dibattitu politiku li għandi verament nisthi fuq diskussjoni li jintom għazbis eh, eh, kien publiku eh, din diskussjoni bejni u l-kanċillira Merkel. Għallu li u koll li fil-fat jekk intom ma kontux tafu eżattament xint għal forsi ma ma kontux tejdu li da. U jiena fuq it-tielet aspett li naħseb vera huwa parti ta' dibattitu sinċir. Għallu li l-ministri tiegħi mhux qed jipparteċipaw fil-kunsilli tal-ministri Ewropej li l-gvern tiegħi mhuwiex irrappreżentat. Ma naħsibx li jiena malfejn ngħidilkom kif minnallimkom il-grammatika iżda l-gvern huwa rappreżentat minn sottosegretarju dejjem delegat u dejjem aħna kollha preżenti f'kull diskussjoni li kellna fuq il-livell Ewropew. Nixtieq allura illi nfakkarkom biex nkun sinċeru dirett ukoll li inti li qed tirrappreżenta partit li fil-passat laqas biss irrappreżenta b'mod xira uh, kwistjoni ta' jemmo, aħna għadna din batu mħabbar l-konsegwenzi. Iżda jiena bħala President issa tajjeb li nitkellem fuq l-iktar kwistjonijiet Invece alle questioni. Tajjeb li issa jekk jogħġbok jgħid il-President jew nużaw lingwaġġ iktar adattat u xira għal din l-istituzzjoni. Skużawni jgħid il-President. Skużani daqsxejn President Konti. Mela, nitlob lil kulħadd li ma jistax ma tużawx lingwaġġ li mhuwiex konvenjenti. Tistgħu tgħidu li tridu bħala pożizzjoni politika, sa ma tistgħux toffendu lil rappresentanti l-oħrajn li huma eletti leġittimament b'mod leġittimu mill-poplu u toffendux laqas li l-President tar-Repubblika Taljana li aħna stidnieh u ma mponix ruħu fuqna ġifieri kieġobkom l lingwaġġ li huwa adattatu xira għal din l-istituzzjoni, speċjalment intom l-Italjani. Mela, nitkellem issa fuq il-kwistjonijiet politiċi illi semmew. Kien hemm mistoqsija speċifika li tresqit li fuq l-appoġġ għal Greċja ċipru. Nixtieq infakkar li fid-29 ta' Ġunju kont preżenti f'Nikosija fejn flimkien ma' eh, pajjiżi oħrajn ta' nofsinhar tal-Ewropa aħna ħriġna b'konferenza stampa u ħradna pożizzjoni speċifika ġifieri eh, l-appoġġ għal ċipru diġà sar fuq kwistjonijiet l-oħrajn jiena naħseb li intqalu affarijiet li verament huma ta' mistħija għall-Italja li aħna din ħallu tfal imutu fl-ibħra jiena naħseb li din hija xi ħaġa li mhijiex minnha verament affarijiet bħal dawn ma tkomx tgħiduhom. Jiena naħseb li għandna dmir li ninfurmaw irwieħna. Jiena tilkom illi dejjem Aħna intervenejna biex naraw li proteġu l-iktar nies vulnerabbli anke f'każijiet fejn kien hemm ċertu kontroversja aħna dejjem innejnihom biex ikun hemm l-iżbark. Issa u ngħinuhom lil dawn in-nies. Issa aħna nixtiequ li jkun hemm solidarjetà konkreta għalhekk issa qegħdin ninsistu biex mill-prinċipju naslu għal fatti ħalli jkun hemm ukoll kompertament tajjeb u kif huwa mistenni l-kwistjoni ta' ma' Franza jiena kif diġà qed bosta drabi l-Italja hija gburija ħafna ta' minħabba rabta antika ħafna, mhux biss kulturali u iżda anke ekonomika u storika ma' Franza, jiena naħseb illi jekk ħan infirdu minħabba xi ħaġa żgħira bħal din, din hija li ma tagħmilx sens, il-Viċi President De Majo qal ukoll li il-laqa li kellu ma' xi ftit rappreżentanti tal- gilets saru saret ukoll anke u bħala eh, mexxej politiku. ġifiri aħna issa mexxin fid-direzzjoni ta' dialogu politiku fejn l-għażliet jistgħu eh, jkunu diskussi iżda kollha huma għażliet leġittmi sa fuq il-Venezwela wkoll. Intqal xi ħaġa li hija mhijiex minna laqqas l-Italja tappoġġa lil Maduro qegħdin ngħidu illi eh, Ek, mux minnu, aħna għedin nejdu sempliciment li mem xaġla. L-azzjoni tagħna għana eh, tgħid bil-kontra li s-sistema ta' Maduro mhijiex appoġġjat mill-Italja. Aħna għarafna l elezzjoni presidenzjali ma batna lil ħadd. U ma naħsbux li l-President Maduro għandu u għandu jkollu il-konferma leġitma jiena naħseb illi illi għandhom jinħelsu anka il-politiċi demokratiċi minħabba illi l poplu hija tibati u ma naħsbux illi ħanaslu għal dan ir-riżultat billi narfu bħala president lil xi ħadd li ddikjara li huwa president issa jiena naħseb li dan jista' jipposponi soluzzjoni demokratika u ta' malajr. Umbat, tkellimtu wkoll fuq l-ekonomija. Tkellimtu fuq il-fatt illi, anzi, saqsowni għaliex l-Italja ma tatix kol iktar attenzjoni għal politika industrijali Ewropea jena għat li aħna tajna importanza lill pjan Juncker tal-politika industrijali tal-Ewropa U aħna tkellimna fuq l-importanza wkoll ta' budget għaż-żona euro. Anki imħabba l-fattur ta' stabilizzazzjoni dejjem biex nibqgħu fuq dan is-suġġett ta' politika ekonomika u soċjali, pajjiżna saqsewna m'hemmx tkabbir imma għanna bżonn nkunu attenti għandna bżonn forsi mbagħad maħabba l-politika li kien hemm fil-passat forsi għadna stadju bikri wis biex nivalitaw il-risultati ta' manovra ekonomika illi issa issa għadhom se jitlu fis-seħħ ċerti liġijiet. Raġunament tiegħi kien fuq rekupru ekonomiku li se jkollna fit-tieni semestru tal-2017 għax ir-raġuni tgħidilna illi l il miżuri tagħna ekonomiċi ma jistgħux jħallu l frott f'dawn l-ewwel xhur tas-sena. U taħsbu li aħna maħniex attenti għall produzzjoni, taħsbu li aħna maħniex qed nimpenjaw ruħna fuq il-pjan ta' investiment kif għadd qabel dan huwa żbaljat. Aħna qegħdin naħdmu. Ngħidilkom biss li l-bieraħ intikom eżempju biss. Jiena mort fin nofsinhar tal-Italja fejn it-kabbir ekonomiku ma tantx qed tirkupra fejn ma tantx hemm żvilupp soċjali imma jiena mort hemmhekk biex eh, nifirma għall Basilikata għal Molise u għas Sardenja tliet pjanijiet. Dan il-gvern għandu approċċ prattiku, pragmatiku u jipprova dejjem jappoġġa t tkabbir ekonomiku permezz tal-miżuri kollha. Anki l famuż reddito ta' ċittadinanza tista' tkun bħala assistenza soċjali Tkellimna ħafna fuq din il-miżura u qed nitkellem fuqha għax kienet eh, karatteristika importanti tal-politika tagħna. Stajtu tajdu wis risorsi, wis assistenza soċjali, imma l-kunċett kien għabbażi ta' patt ta' xogħol, ta' taħriġ, ta' mekkaniżmi ta' koezjoni soċjali u lan kien ir-rekupru soċjali ta' ħafna nies qegħdin nitkellmu fuq 5 miljuni nies foqra li se jkunu interessati direttament u attwalment qegħdin barra minn kull ambitu mekkaniżmu soċjali tax-xogħol u għalhekk skont l-artiklu 3.2 tal-Kostituzzjoni sabiħa tant tagħna tal-Kostituzzjoni Italjana m'għandhomx possibilità reali li parteċipaw fil-ħajja demokratika, politika, soċjali u ekonomika ta' pajjiżna. Grazzi ħafna, Sur President. Grazie. Grazie ħafna lilek. Sur Prim Ministru tar Repubblika Tajana illi ġejta hawnhekk u għacċettajt l-istedina eh, il speċini li forsi l-lingwaġġ illi eh, x'imdaqqiet ġie eh, ma intkom tafu illi dawn id-debatti dejjem ħajjin ħafna meta jkunu hekk insomma ifisser li hemm ħafna interess fuq is-suġġetti speċjalment fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea tagħna.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 Brabta ma' rakkomandazzjoni ta' deċiżjonijiet mill-Kumitati Inta u Ekon sabiex ma jkunx hemm objezzjonijiet tal-att delegati skont eh, dak li għedna il-biraħ ma kienx hemm eh, minu kontra waqt l-iskadenza tal-24 siegħa minħabba regola 105 paragrafu 6 tal-regoli tal-proċedura r-rakkomandazzjonijiet issa huma approvati. Dan se jiġu pubblikati u magħhom anke testijiet adottati għada jiġifieri eh, l-4 13 ta' frar tal-2019 kellna dibattitu daqsxejn emozjonali però sa rridu nimxu għall punt li jmiss ġifieri d-dibattitu konġunt dwar il-ftehim ta' sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u Singapore. Mela, dan id-dibattitu qed isir bażi tal-rapport tal-Onorevoli David Martin dwar il-ftehim ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u Singapore ir-riżoluzzjoni kif ukoll ir-rakkomandazzjoni dwar il-ħarsien ta' l-investimenti bejn l-Unjoni Ewropea u Singapore. U anke rapport ieħor mill-istess Onorevoli Martin u riżoluzzjoni oħra kif ukoll rakkomandazzjoni Missur Lopez Isturiz White fuq eh, dan l-istess suġġett u anka rapporti ieħor Missur sur Lopez Isturis White fuq ir-riżoluzzjoni dwar il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ bejn iż-żewġ entitajiet nilqa' l-Kummissarju wkoll u nibdew bil-rapporter Sur Martin.